kliem illi mhumiex adegwati fil-gwad tan-nisa. Bekk naddu għal-votazzjoni nilqa delegazzjoni tal-Parlament tar-Repubblika tal-Kikistan Korku kenġeċ fil-li qegħdin hawnhekk fil-allaqa.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 il-Kunsil bat il-pozizjoni, l-ewwel pożizzjoni eh, tal-qari fil-kwad regolament fuq il-protezzjoni tal-importazzjoni li huma eh, fejn hemm dumping mill-Istati Membri li mhumiex eh, fl-Unjoni Ewropea titlu se jiġu